aktar effettivi biex iħarsu l-interessi tagħhom fil-xena globali. Grazzi. Grazzi Kummissarju. Ek, naslu fit-tmim ta' dan id-dibattitu u naddu għal punt illi jmiss fuq l-agenda li huwa punta sew differenti huwa rapport ta' Sur Odi dwar is-seba' programm tal-Unjoni Ewropea għar-riċerka l-iżvilupp teknoloġiku u d-dimostrazzjoni. Ser nibdew bir-rapporter tagħna għal erba' minuti jekk jogħġbok. Madame la je propose qu'on laisse le temps. Signora President, jiena nissuġġerix li nippermettu forsi tara ħin biex il-kummissari eh, bidlu postom. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna President, Kummissarju. kummissarja, Gagin Quinn, eh, kollegi. Aħna għedin għawek biex nivrevedu s-saba program għafas ħares lej miljoni ta' euro huwa eh, importanti ħafna meta tqabbel is-sommum mal-2017 il-biljon ma' periodu qabel tara li kienem periodu perjodu tabdil verament importanti. Fl-2006 dan il-programm ġi sviluppat minn 2007 sal-2010 uh, u tlet programmi permettu n namlu varazzjoni tal-programm li l-Unjoni Ewropea qed tirkupra mill eh, nuqqasa suċċess tal-istazzjoni ta' Lisbona biex tiskura li sal-2010 l-Unjoni Ewropea tkun l-aħjar ekonomija bażata fuq l-arfin fid-dinja. Issa għandna Unjoni Ewropea 2020. Tini element huwa disfatta trattat konstituzzjonali u t-tilet ħaġa ġdida hija l-kriżi finanzjarja li ġiet importata mill-Istati Uniti fl-2008. Dawn elementi ġodda ifisser li aħna rridu nagħmlu mistoqsijiet dwar is-snin 2011-2013. Inkunu qed nirkupraw mill-kriżi, nkunu f'sitwazzjoni fraġili, qegħdin f'sitwazzjoni ta' nuqqas ta' flus pubbliċi 26 biljun jintefqu fl-ewwel tliet snin għal-2011-2013 aħna għandna 28 u nofs biljun għal programmi Allura għanna messaċ ċaċ li nabatu l-Kommissjoni għanna politika ta' riċerka li ġi adottata għall sfidi li għat nifacċaw issa. Il-kollegi ħajżidu ma dak li jina ħanajt imma jena nixtieq nisħafu ġerx punti l-importanza ta' simplifikazzjoni u li nifacċaw il-problemi importanti. Eh, fuq simplifikazzjoni il-kollega tiegħi Marija Karbajja ħadd fil raqqa u fil-dettal Aħna kontenti bil-proġessjoni tijak tal-24 ta' jannar tal-2011, komissarju, b'sistema ta' leġislazzjoni unika, imma għandna bżonn immorru li hemm għandna bżonn simplifika is-sitwazzjoni fil-ġejjin. Naħseb li jem ċerta kwestjoni pendenti u wkoll inti taf dwarhom bħala orti ta' awditar ir revizjoni tal-regolament finanzjarju biex naraw il bazi legali għal simplifikazzjoni. Imma jien nixtieq ngħid li man nħoss li eh, naġiċu fuq eh, eh, possibilità ta' zbal tollerabli mux biżejjed, għanna bżonn nisimplifikaw regoli u għek ikun nuqqas taqbid bej l-awdituri u l-Kommissjoni u l-entitajiet li jkunu e, qed jiġi awditjat għandu jkun possibilità li jkun hemm rikors għal awdituri indipendenti u medjaturi biex dejjem immorru li CJ fej il-kwestjonijiet jistaw jiġu satiljati bej l-entitajiet u l-Kommissjoni. L-Kommissjoni naħseb li huwa importanti navanza fuq da. Issa, jekk inħarsu lej l-sfidi ewlenin għanna bżonn l-nżidu l-parċipazzjoni tan-negozji f'din il-politika industrijali tal-2020, speċjalment bil-privattivi Ewropej. Fuq l-infrastruttura għandna bżonn nofru kofinanzjar fil-programm AFAS Eh, u fuq fil-livell nazzjonali. Għanna bżon prereditaw l-eccellenza imma għanna bżon naqsmu r-riċerka fl-Unjoni Ewropea. Kif qed isiru l-affarijiet palessa, ma nafux minn fej ħajintrepu l-Premju Nobel fil ħames li ġejjin. Għanna bżon ukoll nirrispettaw l-impenni tagħna bħalita għal ġejjin f'dan rapport aħna ħanrduppjaw il-numru ta' fondi ta' riċerka biex ċerta eh, abbażati fuq il konsil ta' Riċerka tal-Unjoni Ewropea. Huwa essenzjali jekk aħna nifinanzjaw l-ambizzjoni fis-sens eh, soċjali u nirrispettaw l-impenni tagħna ambjentali. Grazzi ħafna rapporter ngħaddi issa għall kummissarju Gagin Queen fisem il-Kummissjoni. Grazzi. Honorable members, I would like to thank Nixtieq nirringrazzjak ta' din l-opportunità biex nindirizza lilkom ilkoll qabel il-votazzjoni uh, għal għada filgħodu dwar dan ir-rapport. L-implementazzjoni tal-seba' program għal eh, dan il-qafas strateġiku għal riċerka u innovazzjoni huwa pass importanti ħafna u llum u fil-fatt qed nieħdu wieħed minn dawn il-passi importanti. Kien hemm xhur sħaħ ta' xogħol mill-Onorevoli Audi, mix-Shadow Rapporters u mill-membri tal-Kumitati. L-evalwazzjoni mi xejn jekk ma jkunux preżentati riżultati u li jiġu diskussi dawn ir-riżultati. Um, anka jista' jkun jiġu rifjutati minn uh, eh, l-atturi involuti. Il-Parlament għandu uh, ruol importanti ħafna minħabba il- perspettivi differenti tal-membri uh, parlamentari u anka mill-arfin tagħhom. Nixtieq nagħmel ftit rimarki introduttorji dwar ir-rapport dan u rapport rik ħafna jitratta b'mod kostruttiv il-kustru il-kustru ġonijiet f'dan l-FP7 eh, em, Kien hemm risposti mill-istituzzjonijiet li kultant ifukaw fuq ċertu kustjonijiet imma qablu mal-riżultati eh, li nkisbu mill-esperti indipendenti. Il-Kummissjoni hija kuntenta li eh, dawn ġew anka eh, aċċettati mill-Parlament u il-punti illi tqajmu jaqblu mal-kwistjonijiet indirizzati mill-Kummissjoni wara dan ir-rapport. Anka jekk ma jkunx hemm bil fuq kull dettal, xorta waħda u importanti wieħed ikun jaf li hemm eh, għarfien komuni dwar il-ħtiġijiet dwar il-punti importanti fosthom illi tissaħħaħ ir-riċerka anka fil-kuntest tal-istrateġija tal-Unjoni tal-2020 u li jkun hemm il-programm aktar aċċessibbli għal kontributuri madwar l-Europa, il-ħtieġa li nisimplifikaw il-proċeduri biex il-partiċipanti kollha jkunu jisaw jiffukaw fuq il-kreattività u mhux fuq il-burokrazija. Il-Kummissjoni wkoll tisħaq fuq l-intenzjoni tagħha li jiġu implementati anka il-deċiżjonijiet, il-rekomandazzjonijiet tal esperti Kif għallinna rapporter aħna tiġa implementajna tlet eh, azzjonijiet ta' simplifikazzjoni, proċeduri aħjar għal eh, u anka eh, regoli, interpretazzjoni ta' regoli komuni. Il, fl-evalwazzjoni interim il-Komissjoni taf li jem eh, eh, l-importanti huma l-attivitajiet tal-ġejjini. Bżon ta' simplifikazzjoni li ħassir possibli permess għal qafa strateġiku, permess għal regoli eh, u blajnuna ta'kom biex ikonna regolament li jkun aktar user friendly l-Kommissjoni ħarqana ħafna li jitkompla d-dibattitu fil-ġejjeni il-kommenti ta'kom illum u l-mistoqsijiet ta'kom ħajnuna nifmu aktar l-affarijiet bir-reqa. Grazzi ħafna. Issa, fisem il-Kumitat tal-Budget l-Honorable Hagland. Nishtiq nirringrazzja lill-Kummissarja għal l-impen taħħa lejn ir-riċerka. Jiena nitkellem fi żem il-Kumitat tal-Budgetu għalhekk il-kummenti huma marbuta mal xogħol tal-Kumitat tagħna. Ikun tajjeb li eh, konna l-evalwazzjoni li kull l-evalwazzjoni saret f'waqta fil-ħin li jħoss il-komitat tiegħi huwa li għandu jkun hemm tisħiħ bejn ir-riċerka u l-industrija għax l-idea ġodda ta' innovazzjoni jistgħu jiġġeneraw aktar potenzjal. Però wieħed ma jridx jibżam ir-riskji il-Kumiss Sarja tkellmet dwar il ħtieġa li titnaqqas il-burokrazija u jiena naqbel dwar dan ma dan u importanti wkoll li l-istrateġija tal-2020 tkun marbuta ma dan is-seba' programm ta' riċerka. Issa naddu fisem il naddu għal-kelima fisem il-gruppi fisem il-PPE Signora Carvalho. Signora President, Signora Kommissarju, jina nishtiq nifraħ li rapporter għal rapport eċċellenti tiegħu u il-mod inklusiv kif huwa tkellem dwar l-affarijiet. Il-programm qafas numru 7 huwa importanti rridu nkunu kompetittivi u innovattivi fl-Ewropa. Il-finanzi tiegħu irridu jiġu implementati u dawn ser ikun 50% għalhekk reviżjoni tal-programm hija kruċali Dan il-programm irrid jikkontribwixxi għall irkupru tal-ekonomija Ewropea. Jiena nixtieq nisħa dwar is-semplifikazzjoni u aċċess għal fondi. Rrid ikollna wkoll aġġustament tar-regoli tal-parteċipazzjoni qabel ma jiddaħal dan inqafas. Jekk inkunu nistgħu nisimplifikaw l-affarijiet mela allura ser inkunu nistgħu niċċaraw il-proċess u nagħmluha aktar trasparenti. Għalhekk il-proposti tar-rapporter għas semplifikazzjoni mhux ser ifissru il-regolament finanzjarju irid eh, jiġi revedut. Dan irridu indaħluh fil-FP7. Nixtieq nifraħ lill-Kummissjoni tal-miżuri illi hija ħadet f'din id-direzzjoni. It-tieni il-ħtieġa għal enfasi ġdid dwar eh, oqs matematiċi importanti għall-Ewropa l-enerġija, s-sigurtà, l-ambjent u s-saħħa. Irridu nirranġaw regoli ta' parteċipazzjoni biex ikopru sfidi ġodda. Jekk dan nagħmluh, nistgħu naraw illi jkun hemm aktar sem ta' riċerkaturi zazax u tal-SMI dawn il-programmi ta' riċerka. Fl-aħħar nett. Jiena sodisfatta ħafna bil-linji gwida tal-program qafas illi imess. Nixtieq ngħid illi huwa importanti ħafna li aħna nżidu il-budget għax-xjenza u għar-riċerka fil-perjodu budgetarju Ewropew illi jmiss għaliex l-Ewropa tista' ssir aktar prosperuża, aktar kompetittiva f'dan il-mod. Grazzi. Issa fisem il-grupp SND is-Sinjura Thompson għal minuta. Grazzi, grazzi President, grazzi Kummissarju, eżis kollegi. L-ewwel net jiena nixtieq nirringrazzja l onorevoli Odi tal-kooperazzjoni straordinarja tagħha fil tal-evalwazzjoni tal-seba programm ta' riċerka. L-Unjoni Ewropea tinsab qudiem sfida kbira għandha pajjiżi paċ-Ċina, l-Indja, il-Brażil qudiem li għandhom livell ta' tkabbir kbir ħafna u aħna irdu għalhekk intejbu l-abilità tagħna permezz ta' riċerka tal-innovazzjoni. Irridu inkabru l-ekonomiji tagħna u l-postijiet tax-xogħol tagħna. Is-seba programm qafas kien wieħed ta' suċċess, iżda hemm lok fejn intejbu. Jiena nixtieq nitkellem dwar tliet prioritajiet. Fid-dawl ta' tmien programm qafas. Irridu l-ewwel qabel kollox nissemplifikaw il-proċeduri ta' domanda biex aħna inneħħu din il-burokrazija. Irridu wkoll ikonna l flessibilità riċerkaturi jridu jkunu jistaw jindikaw li huma l-ambiti fejn li huma l-iktar promettenti, tkun xi ħaġa flessibbli biex nkunu nistaw nilqaw dawn l-isfidi dan huwa l-unika mod kif nistaw intejbu il-kapaċità u l-effettività u biex nimmotivaw ukoll il min jaħdem fis-settur ta' riċerka. Grazzi fisem il-liberali sinja għal żewġ minuti. Grazzi, grazzi, Signora President. Il-programm AFAS numru 7 huwa l-ikbar program ta' riċerka fid-dinja. Aktar minn 50 biljun għal 2007-2013 u aktar minn 9000 proġett illi ġew investiti. Jina naħseb illi uħut mill-kollegi ta' qabli koprew dawn il-punti. L-Ewropa qed isiba diffiċli biex tirnexxi hawnhekk. Uħut mill-problemi li semmejna, per eżempju, l-frammentazzjoni ta' riċerka Ewropea u l-fatt li din hemm din il-firda bej tramuntana u nofsinhar. Ninsabu lura wkoll fl-investiment tal- l-OND fin-negozji u hemm problemi wkoll biex ir-riċerkaturi jkollhom aċċess għal programmi differenti. Għandna raġunijiet għaliex inkunu ottimistiċi, ottimisti. Il-Kunsill, il-Komissjoni u il-Parlament jinsabu f'armonija hawnhekk. Il-koll jridu jagħtu approċċ li r-riċerka jwieġbu għal sfidi kbar fl-ekonomija tagħna fis-soċjetà tagħna semmejna tibdil fil-klima imma rridu nsemmu wkoll is-sigurtà enerġetika u l-fażi ta' wara Fukushima. Il-sigurezza tal likel bil kas tal-ikel li kellna dan l-aħħar. U kif għal sura di odi irridu nistabilixxu prioritajiet ewlenin li huma koperti f'paragrafu numru 9 tar-rapport. L-Ewropa trid twieġeb u trid tilħaq ċertu kriterji speċifiċi. Rapporter semma 28 biljun illi aħna għadna rridu niprogrammawhom għal tliet snin illi jmiss. Nixtieq nispiċċa bil insemmi qasam partikolari. In-nano teknoloġija irridu ninvestu aħjar f'dan il-qasam. Hemm ħafna noqsma differenti li nistgħu ninvestu fihom enerġiji ġodda fost l-oħrajn. Naħseb li fidejn l-esperti illi jaraw kif jistaw jimxu l-affarijiet jiena naħseb illi l-Europa għandha tkun fuq u f'dawn it-teknoloġiji l-ġodda. Grazie. Issa għanna l-Viki Ford għanda minuta u nofs il-riċerka u l-innovazzjoni u ma importanti biex nizviluppaw u biex nilqaw l-sfidi u d-dimna. Jina rajt ħafna riċerka tajba ħafna finanzjata minn fondi Ewropej anki fuq livelli transkonfinali u biex bekk ikun hemm appoġġ individwali li xjenzjati u professjonisti iżda dan il-qafas għandu wkoll il reputazzjoni li huwa burokratiku ħafna. Kummissarju, jina naħseb li inti minnaħatijak tista' tissemplifika nisimplifika aktar, iva diffiċli li wieħed jottieni il-finanzjament u allura dawn il-fondi irridu jaslu lil dawk li qegħdin jaħdmu fil-laboratorju mhux biss għal dawk li qegħdin jamministraw u fid-dinja tar riċerka il-valur miżjud huwa diffiċli li wieħed ikejjel iżda ma naħdim ma naħsibx illi l-evalwazzjoni li għandna bħalissa għal l-uniku triq l qudiem Irridu xjenzjati illi jistgħu jikkompetu mal-aqwa fid-dinja u m'għandhom jiġu evalwati wkoll fuq pjattaforma dinjija. Mannix u kol namlu kompromessi, ġifiri fejn jidħol il-prinċipju ta' eccellenza Il-Kunsill ta' Riċerka Ewropew għamel ħafna biex jappoġġa l xjenzjati Jekk aħna nbidlu l-mandat tagħhom, allura dan ma rridx ikun detriment għall appoġġ ta' individwi li jaħdmu lejn l-eċċellenza. Nixtieq nara aktar flus għar-riċerka iżda ovvjament hemm il-limiti għal finanzjament li nistgħu nofru u ma nistgħux aħna nappoġġaw illi nirdupjaw il-budget Ewropew f'settur wieħed mingħajr ma nkunu nafu minn fejn dawn il-finanzjamenti ġejjin. U allura irdu naraw dawn il-finanzi pubbliċi jaħdmu b'mod aktar intelligenti fl-imkien mal-investiment privat biex bekk ikun hemm aktar eh, xiri pubbliku. Grazzi ħafna tal inti zammejt mal-ħin tiegħek, is-Sinjura Mattias mill-Gwe għandha minuta u nofs. Grazzi ħafna għal dan ix-xogħol imwettaq kif ukoll għal il-xogħol li kellna fost il-gruppi tagħna biex aħna nresqu dan ir-rapport. Din l-evalwazzjoni tal-programm AFAS huwa essenzjali ma rridxina ninsisti fuq it-trasparenza u fuq il-simplifikazzjoni. Il-punt eh, dawn huwa punti ewlenin tar-rapportament u anki jindika il-pożizzjoni tal-Parlament. Ir-riċerka u l-innovazzjoni huma essenzjali jekk irridu wkoll tassew niżviluppaw b'mod ġust biex bekk naqsmu il-dak li aħna ndaħlu b'mod ġust ukoll. Huwa jrid tkun hemm ukoll dimensjoni partikolari. Parla, aħna kellimna dwar ħafna minnhom, però insejna wkoll xi punti oħra. Hemm wis konċentrazzjoni fuq l-użu tal-fondi għar-riċerka bl-industriji jider illi hemm problema għaliex mhux kulħadd jista' juża dawn il-fondi bl-istess eh, mod u rridu aħna wkoll naħsbu f'dawk l-istati membri l-ġodda u dawk l fil-settur ta' nofsinhar li l-iktar għandhom diffikultajiet fejn jidħol dan il-finanzjament. U allura rridu nwessaw il-partiċipazzjoni għal dawk li tassew qegħdin jipparteċipaw l-organizzazzjonijiet tas soċjetà ċivili, l-SMEs u dawn huma sfidi kbar. Musa jkomplu jkunu sfidi kbar. Umbat, għal dak li għandu xaqsam dan ix-xogħol ta' riċerka ma jistax ikonna xogħol ta' kwalità jekk aħna mbagħad naraw illi dawk illi jaħdmu fil-qasam tar-riċerka fl-Ewropa ikunu mbagħad marbutin ma' eh, standards ta' xogħol illi mhumiex denji għal xogħol tagħhom. Però xogħol grazzi ħafna għal din il-ħidma li aħna ħejjejna flimkien. Issa għandna s-signora Svavela li għanda minuta, grazzi. Nirina nirringrazzja l sorodi għal rapport eccellenti eh, l-FP7 huwa wieħed mill-akbar programmi ta' riċerka fid-dinja hija ħaġa tajba li aħna nwettqu din l-evalwazzjoni fi nofs terminu Qabel xejn jiena eh, nieħu pjaċir nara li hemm sejħa unanima għas-simplifikazzjoni tar-regoli ta' finanzjament. Tini punt. Huwa importanti li nifukaw nwaqfu eh, nuqqas ta' partiċipazzjoni ta' semit fil-programm u illi nitolbu miżuri biex bekk intejbu s-sitwazzjoni għaliex eh, tkabbir fil-ġejjin u l-ħolqien tal impiegi jiddependu fuq dawn il-punti. Tilet punt, jiena u koll nappoġġa l-aspet Marie u jkun essenzjali mbagħad eh, biex nizviluppaw mekkanizmu li jevalwa il-progress tas situazzjoni biex naraw xinu l-impatt tal-innovazzjoni u dana fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Biex nikkonkludi jiena ngħid li livell ta' finanzjament tal-FP7 huwa ċar għaliex l-investiment fl-R&D huwa essenzjali biex nilħaw l-anijiet tal-istrateġija tal-Ewropa 2020. Grazzi. Grazzi ħafna l-Sinjura Zavella. Issa għanna l-kellima individuali Għanna Issur Royal għandu żewġ minuti. Grazzi, Signora President, Kummissarju, eżis kollegi, grazzi l sor Odi u l-kollegi kollha illi ħadmu flimkien miegħu. Din il-valutazzjoni hija xi ħaġa li aħna għandna bżonn sabiex aħna naslu għal konklużjonijiet eh, meħtieġa u l-investiment tar-riċerka huwa l-qofol ta' dana kollu biex ikun għal-beneficju tal-Ewropa. Iżda rridu niġdu l-konklużjoni ta' tattati għal din is-sitwazzjoni u ma nafux jekk dan sar kif suppost jekk sakemm naslu għat-tieni stadju. Kenna l-kuraċ biex tassew nilħu l-konklużjonijiet meħtieġa u għanna biżejjed rizorsi finanzjari disponibbli fejn hemm bżonn u allura nabżon namlu użu aktar effiċenti rizorsi li huma disponibli. Jiena nieħu pjaċir nara li f'dan id-dibattitu Aħna insistejna fuq is-simplifikazzjoni. Il-kollega e, Carvalho wkoll semmitu dan il-punt. Dan huwa importanti jekk għandna wkoll nagħmlu xi ħaġa bir-riżorsi li għandna. Lil ilm il-kwistjoni jekk hemmx biżejjed finanzjament e, din hija kwistjoni oħra u l-nija. Umbagħad punt ieħor Jina se jkolli nikkontradixxi xi wħud mill-kollegi tiegħi iżda rridu niżguraw illi aħna ma nitlux f'sistema mhux koordinata fejn eh, kulħadd jieħu xi ftit finanzjament. Dan mhuwiex il-mezz kif aħna nirvestu fir-riċerka għaliex bekk aħna ma nilħux livell ta' eċċellenza. Hija eh, xi ħaġa wkoll ta' sfortuna li m'għandniex l-involviment imdaqs tal-Stati membri kollha, irridu niżguraw allura li dawk l-Istati membri illi qatt mhumiex sitwazzjoni fejn jilħu dawn il-kriterji ta' ċellenza ikollhom appoġġ minn rizorsi u finanzjamenti oħrajn. Għadna ma sibni soluzzjoni għal din il-kwistjoni, irridu għalġejjini strumenti li jżgura li mhux biss illi l-flus jinqasmu b'mod ugwali, iżda li konna miżuri oħra, strumenti oħrajn biex aħna nagħmlu tajjeb għal zbilanċi f'dan is-settur. Nasib rridu nippromuovu allura inqas proġetti nikkonċentraw fuq l-essenzjali Din hija l-mistoqsija li rridu nwieġbu. Irdu konna l kuraġġ allura illi nanalizzaw dak li huwa tajjeb, dak li huwa utli u dak li aħna se nappaġġaw il qudiem Grazzi ħafna lill-kollega Royal, is-Sinjura Rejra Madurell. Grazzi, Sinjura President, Sinjura Kommissarju. Safej bil-seba program AFES irnexxinna insaħħu id-djufijiet li sibna Aħna għandna bżonn nisprunaw il- ehm, punti fundamentali u jena nassigura l-Kunsil ta', ta riċerka li irridu intejbu il-koerenza. Għanna bżon ta' aktar riċerkaturi, għanna bżon eh, immexru qoddim dawn l-azzjonijiet ta' Marie Curie li għandhom bżon spinta il-qoddim. Aħna rridu nħdoħsib l smes u aħna waqsanna l-15 fil-100 ta' parteċipazzjoni nistgħu ntejbuh. Għandna bżonn ta' aktar finanzjar partikolarment minn qasam privat u dak li huwa djufija eh, mhux biss għal kriz mill kriżi imma wkoll um, għal dawn it-tip ta' programmi u affarijiet nistgħu tejbuhom iżda jiena ndiribda dubju li l-lezzjonijiet li tarm li tallimna ħajwaslunna biex ikonna eh, programm ħafna aħjar u, u proset ta' dan ir-rapport. Grazzi ħafna, Is-Sur Panajotov, żewġ minuti. Eżis kollegi, qabel xejn jiena nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju u l-Rapporter għax-xogħol tagħhom. Fil-fatt, din l-evalwazzjoni ta' nofsi terminu hija essenzjali. L-Unjoni Ewropea għandha noqqas ta' kreatività u dan waqqafna billi aħna nilħu l-miri tagħna strateġiċi. Minkejja dan kollu fejn jidħol l-innovazzjoni u r-riċerka hemm diversi punti fejn l-Unjoni Ewropea għadha fuq quddiem u għanna nkunu kuburin din il-pozizjoni. L-Unjoni Ewropea għandha qudiema diversi sfidi li mhux neċessarjament il-kompetituri tagħha għandhom qudiemhom. U jekk aħna xinna bekk nibqaw fil-kompetizzjoni u jina b'dan il-mod qed nirreferi għal nuqqas ta' prezenza għal fejn jitlu il-sorsi ta' enerġija xaħġa ħaġa li hija taxkil għall-iżvilupp tal-innovazzjoni. Qed nirreferi wkoll għal popolazzjoni Ewropea li qiegħda dejjem tixjieħ. Iżda, minkejja dawn is-sitwazzjonijiet l-Unjoni Ewropea għandha regolament ambizzjuż ħafna fejn jidħol il-ħarsin tal-ambjent. Hemm ukoll standard soċjali fejn nirrispettaw il-ħaddiema f'xogħolhom dan il-qasam. U allura naħseb li għandna nkunu gburin dana kollu Aħna nejxu f'kontinent fej ċerti valuri għadhom fil-qofol tal-essenzjali u maħniċ qegħdin niġu mirkuba mill-globalizzazzjoni. U allura aħna nistaw nistaw naslu biex nkunu situazzjoni ta' ekonomija għabbażi tal-arfin u dana jkun għal beneficju tas soċjetà Ewropea. Jina nemmen illi dana kollu se jkun favur tana fil-ġejjini. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna l-Sur Panajatov. Issa għanna l-kollega Zdobro. Zewġ minuti, Signora President. Iż-żida fl-innovazzjoni hija prinċipju bażiku għall appoġġ ta' tkabbir tal-Unjoni Ewropea, speċjalment għal żminijiet ta' kriżi. U jiena nieħu pjaċir nara li r-rapporter ikkonsidra dan il-punt iżda hemm ċerti kustjonijiet fejn ma tħannix ċertu dettall dwarhom. Jiena naħseb illi m'għandniex biżejjed finanzjament allokat għall-innovazzjoni fost l-istati membri il-ġodda. Jiena naħseb illi Iwa ta' dispjaċir bi fejn naraw il-nuqqas ta' bilanċ li naraw bejn l-istati membri l-ġodda u dawk il-qodma. U għallura għanna referenza għal din il-problema f'dan il-rapport U dan huwa eh, wara kollox aspett negattiv ħafna u ma naħsibx illi dana qiegħed jgħin id-tkabbir sostenibbli tal-Unjoni Ewropea. Mill-2007-2013 kien hemm ammont aktar minn 80 biljun euro allokati u s-sitwazzjoni mhijiex se tinbidel eh, l-ammont mhuwiex se jikber U għallura naħseb li għanna natu aktar attenzjoni lil ġejjeni għal allokazzjoni aħjar, allokazzjoni aktar ġusta fejn aħna u kol naraw li kunem l-involviment tal-istati membri l-ġodda għalix dini opportunità kbira ħafna għalijom. Għalix għarridu nappoġġawum fuq dan il-livell għal beneficju tal-Unjoni Ewropea kollha kemmi. Il-finanzjament tar-riċerka hija xi ħaġa li nħossu li importanti ħafna speċjalment fil-qasam ta' settur tal-SMEs il- Miżuri ta' austerità, il-kriżi ekonomika fissru illi u aktar diffiċli li wieħed kollu kreditu għal investiment għal żmien twil fejn tidħol innovazzjoni. Din hija xaġa li dun qisu meta aħna niffaċilitaw il-kreditu u l-allokazzjoni tal-kreditu għal SMEs li għanna namlu u huwa li nisimplifikaw il-miżuri amministrativi. Grazzi ħafna naddi l-kelma issa l-Sinjura Sartorja għal żewġ minuti. Grazzi, President. Jiena wkoll nixtieq nirringrazzja l-kollega Audi u anki l-Kumitat tal-Industrija għax-xogħol eċċellenti illi ntlaħa bid-dibattitu wkoll li zviluppa madwar din eh, tema ta' sew importanti. Naħseb li hemm eh, punt wieħed biss illi għadna ma semmejniex hawnhekk illum, ġifieri illi nirrikonoxxu id-dewmien li naraw fl-Ewropa meta nitkellmu dwar riċerka u l-innovazzjoni. Tajjeb li aħna nkunu gburin bir-riżultati li aħna ksibna, kif ukoll illi narfu eh, dawmin f'ċerti setturi meta jisu eh, mux biss eh, l-kompetitur kbir tagħna l-Stati Uniti iżda wkoll kompetituri oħrajn u kol attivi bħal ċina u pajizi oħrajn. U għallura jina naħseb illi l-Europa jekk ma tridx eh, tmut f'dan il-qasam, trid tiddeċidi illi tinvesti aktar fir-riċerka u l-innovazzjoni. Din hija għażla li mhijiex eh, fidejna l-lejla jew f'dan is-settur, iżda Dana jirregwarda id-debattitu dwar prospettivi finanzjari, it-tema ta' kif aħna nużaw dawn ir-riżorsi li għandna fuq livell Ewropew iżda din hija l-problema tal-problemi. Mbagħad ġela darba eh, nkunu għarafna dan il-punt, naħseb it-temi prezentati mill-kollega Udi u mill-kollega Carvalho kif ukoll f'interventi oħra, jina naħseb li Iva dawn huma punti tajbin ħafna pa' simplifikazzjoni, il-bżonn li nikkoordinaw il-finanzjament kif ukoll il-niżviluppaw ukoll ewla l-istraġija tal-Ewropa 2020 li kun eċċellenza u innovazzjoni għanna zewċ triqat hawnhekk għanna l-qasam tal-SMEs li huwa l-qalb tas-settur tagħna hemmhekk aħna eh, inħedġu l-innovazzjoni u mbagħad minnaħa l-oħra għandna ċentri kbar ta' riċerka li ah, m'għandniex eh, intuwa, m'għandniex is-saħħa li għandhom ikollhom wara kollox grazzi. Fatman, jajna l-laptop. Grazzi ħafna issa Sinjura Troutman, minuta. Grazie ħafna, Signora President, Kommissarju, Sinjuri. Dan il-rapport verament eccellenti minn dan il-kom il-kollega tagħna, is-Sur Audi, rifletti id-diskussjoni tagħna ma' partijiet interessati u s-settur kollu kemmu. Jiena ma rridx noqgħod eh, nerġa' ntenni il-ġudizzju fuq l-FP7, eh, ġifieri li huwa burokratiku żejjed, għad jiena nixtieq nifoka fuq żewġ kwistjonijiet. Eh, l-aktar fuq l-innovazzjoni mela. Il-Parlament Ewropew impenja ruħu li jgħin l-innovazzjoni ma dan m'għandux kun għaskapitu tar-riċerka għax inti l-ewwel trid tikseb l arfien u mbagħad tanalizza r-riżultati fil-qasam industrijali ġifieri nirdu nagħmlu distinzjoni ċara bejn l-użu ta' riċerka bażika u kif nistgħu eh, nużawha din aħna rridu nassiguraw li qed ninwettqu dak li jedna li ħanamlu. Irridu nkunu innovattivi, rridu nkunu wkoll konsistenti. Aħna għal xej konna bal ħafna odot, l-importanti li dawk li konna nagħmluhom effiċenti. Iġbiri għanna faċilitata finanzjarja ta' suċċess ma rridu inkludu aktar SMEs kif ukoll l-infrastruttura ta' riċerka l-daqstan nixtieq inħeġġeġ l-Kummissjoni biex titratta xi tilwim u timxi skont il-pariri li għaw fir-rapport. Grazzi ħafna Sinjura Trautman. Issa naddil kelma li Sinjura Jordan Sizeli. Kollegi, il-FP7 daħal fis-seħ fl-2007 u dan wara it-kabir ta' l-Unjoni Ewropea meta daħlu 12 stat membru ġdid. Dawn iż-żewġ kabir, dan iż-żewġ kabir żiet il-kapaċitajiet tal-Unjoni Ewropea iżda il-programm l-FP7 jinkorpora blaħjar mod id-diversità ġdida li għaw fl-Unjoni Ewropea, stabilit mod tajjeb biex ikunu saw ntejbu l-eċċellenza b'mod ugwali fl-Unjoni Ewropea Dan ir-rapport enfasizza dawn il-punti fuq ir-rappreżentazzjoni il indaqs ġeografika, il-fatt li hemm eh, inqas xjentisti rappreżentati minn ċertu postijiet eh, li daħlu fl-Unjoni Ewropea fl-2004 u l-2007, tinnet riċerkaturi minn pajjiżi iżgħar mhumiex rappreżentati b'mod tajjeb bħala koordinaturi fi proġetti. U l-ispiegazzjoni li ċivejt jiena kienet din li l-programm tal-FP7 kien ibbażat fuq kriterja ta' eccellenza li twassal għal ċertu konklużjonijiet. Dawk ir-reġuni li mhumiex rappreżentati tajjeb dawn il-proġetti għandhom riċerka ta' kwalità baxxa. Vera dan? Jina nemmen li din l-evalwazzjoni ma tistax issir b'mod arbitrarju, għal daqstant nixtieq nitlob lill kummissjoni sabiex tagħmel reviżjoni, tagħmel evalwazzjoni propju fuq il-fatturi li jkontribwixxu għal dan, il-fattur. L-Unjoni Ewropea għalfej qed qiegħda eh, titkaxkar lura f'dawn il-kwistjonijiet ġifi fl-eċċellenza. Aħna rridu nużaw riżorsi minn fondi strutturali. Din hija possibilità li għandha tkun tista' tintuża fil-programm ta' riċerka li jmiss. Iżda jiena nemmen li l-istati membri li jinsabu li, li jinsabu f'dawn il-fondi strutturali għandhom ikun jistaw jużawhom. Ġifieri fond strutturali eh, li huma destinati għal pajjiż m'għandhomx jintużaw minn pajjiż ieħor. Jiena nitsamma li l-Kummissjoni ħad tkun tista' eh, taffi il-dubji kollha li jagħtaw, jiġifieri fil-qasam ta' għalfej m'hemmx daqs biżejjed riċerkaturi u koordinaturi li qegħdin jipparteċipaw f'dawn il-programmi. Grazie. Grazie, la parola all'onorevole Correia de Campos. Grazie sa l-onorevoli Correa, Correa de Campos għal minuta. Grazie ħafna, Signora President, signor Kommissarju. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja u proset lil eh, rapporter lil Sur Audi. Dan ir-rapport għalkemm wasal tard jippermettilna li nenfasizzaw l-aspetti diffiċli ta' dan il-programm ġifir fatt li mhux tiżber l-industrija, l-burokrazija eċċessiva, eh, ritmu mm, bil-mod ħafna tal-rimbors, eċċetera. U għatem riskju ieħor li huwa għandu x'jaqsam ma' trasferiment tal-fondi lejn programmi li forsi m'għandhomx xaqseg valur miżjud, iżda hemm ukoll aspet interessanti, ġviri kooperazzjoni internazzjonali akbar bejn gruppi ta' studjużi, ecc. Iġviri kien hemm ċertu każijiet ta' suċċess, pereżempju l-Kunsill Ewropew ta' Riċerka kif ukoll bilanċ aħjar e, bejn is-sessi. U hemm ċertu prioritajiet li rridu nżiduhom, pereżempju simplifikazzjoni mbagħad nippromovu l-eċċellenza xjentifika mhux biss f'xi pajjiżi ma fl-Ewropa kollha kemm li norbtu l-programm AFAS mal-kooperazzjoni ma' ċertu strumenti li huma indirizzati direttament għall smis u l-imprenditori. Per eżempju, il-programm Eurostar rrit ikun imwessa biex ikollu aktar suċċess. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna naddi l-kelma issa lill-Onorevoli Rubik. Għal żewġ minuti, grazzi ħafna, Sinjura President. Jina naħseb li għawek qed nitkellmu fuq it-tisħiħ l komunità ta' riċerka u b'dan il-mod bat insaħħu il-potenzjal ekonomiku tal-Ewropa, ġifiri rridu naħsbu eżattament li ma rizorsi tagħna nkunu nistgħu nagħmluhom disponibbli għall-FP7. Jiena nixtieq nitlob lill-Kummissarju sabiex tkun tista tagħti daqatajn ukoll lejn il-kwistjoni tal-kummerċjal tal-diossidu tal-karbonju u tuża dan bħala din bħala opportunità biex issolvi din il-problema tal-emissjonijiet tal-diossidu tal-karbonju u din tkun raġuni tajba sabiex ikun hemm somma ta' biljuni e, u aktar biljuni billi jkunu disponibbli għax dan jiftaħ ħafna opportunitajiet għalina biex noħolqu ġejjieni sostenibbli u dan jista' jiġi koordinat mal-Kummissarju Lewandowski kif ukoll il-Ministri tal-Finanzi fid-diskussjoni ta' qudiem il-qudiem. Rridu nsaħħu wkoll programmi oħra li huma essenzjali għal eh, tamir tal-ICT kif ukoll li dan it-tip ta' tamir ikun disponibbli għal riċerkaturi sabiex huma jkun jistgħu jaħdmu b'mod aktar maġġi u aktar effiċenti u rridu nkunu aktar aġġornati. Għandhom bżonn ikollhom komunikazzjoni fibra ottika tal-fiber optics, etc. Hemm ukoll istituzzjoni tal-teknoloġija Ewropea irridu nħarsu lejn il-kontenut ta' dak kollu li kien hemm riċerka dwaru fl-FP7. U inwaslu lill-allima tagħna. Aħna għandna bżonn l-aktar għarfien riċenti sabiex ikunu nistgħu ngħadduhom lil dawk li qegħdin ħarġu l-ġenerazzjoni li jmiss. Issa il-Kunsil ta' Riċerka Ewropej qed jagħmel ħidma verament tajba. Iżda r-riżultati ta' din ir-riċerka jridu jiġu pubblikata, jridu il-pubblikati jridu jkunu disponibbli. Jiena nixtieq ringrazzja Surodi għall appoġġ li jagħti lill-SMEs. U bħalma għadu kif qal is-Sur Correra de Campos, il-programm tal-Eurostars irid ikun wieħed mill proġett l-akbar proġetti għal ġejjieni. Grazzi ħafna, issa ngħaddi l-kelma lis-Sur Fonenċu għal minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President, Sinjura Kummissarju. Mela l-ewwel qed nixtieq nirringrazzja lis surodi għal ħidma tiegħu il-kapaċità li wieħed li niġu flimkien u nikkoordinaw l-isforzi tagħna fir-riċerka jikkondizzjonaw propju il-kompetittività ekonomika tagħna. Jiena tal-opinjoni li koordinazzjoni aħjar u sinerġija fl-FP7 flimkien ma' fondi strutturali u ta' koezjoni jistgħu jgħinu l-parteċipazzjoni ta' stati membri li bħalissa m'għandhomx parti daqse kbira. Il-kooperazzjoni ċi tibqa' priorità. L-istati membri għandhom bżonn jikkooperaw u m'għandhomx jikkompetu bejniethom ir-rata ta' suċċess li kienet modesta sissa hija xi ħaġa nistgħu ntejbuha billi nissimplifikaw in-normi amministrativi u finanzjari. Il-Kummissarju Gegen Quinn qalet li għanna bżon innaqsu l-burokrazija, għanna bżon ta' regoli ċari u sempliċi li jiġu implementati b'mod stret. U l-lum insaqsik, Sinjura Kommissarju, nitolbok biex tejna biex naddu mill-klima l-azzjoni. Grazzi. Grazie, la parola all'onorevole. Grazzi ħafna, issa naddil kelma l-onorevoli Van Roy, għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Signora President sur rapporter, sur rodi, ġifiri, signora komissarju. Jien huwa naħseb li huwa dejjem importanti nħarsu lura, partikolarment meta qed nistennew bidla fil-seta tal-leġiżlazzjoni tagħna aħna nistennew ukoll bidla fil-perspettiva finanzjarja. Aħna għandna nassiguraw li konna riċerka tal-ola kwalità fl-Ewropa mbagħad irridu nbidluha fi proġetti u norganizzaw katina sħiħa. Jekk jista' jkollna ħafna privattivi u nbijawhom madwar id-dinja, Dan ma jiswa xej jekk il-flus imorru postiet oħra fid-dinja. Aħna rriġu nħarġu n-nistana ħalli konna aktar privattivi. Dan issa tini punti għaj għanna bżon l-eċellenza, vera. Iżda l-eċellenza irrit ikolla żewġ saqaj sodi, ġviri mhux eh, informazzjoni jew intelligence li eh, tadim kif li din xi tiġi indirizzata f'ċertu ibliet u b'ċertu reġuni. Ma jistax ikollok dan it-tip ta' formazzjoni tgħaddi biss iż-żoni metropolitani u hemm bżonn li aħna naħdmu biex nassiguraw l-innovazzjoni l-frott tar-riċerka jinġibu flimkien biex iwasslu għal inizjattivi li waslu l-aktar tkabbir ħalli mbagħad inkunu nistgħu nibdew nużaw il-fondi kollha l-oħra, l-fondi strutturali għandna kundizzjonijiet għaslin li ġejjin. U hekk għandna nimxu qudiem, għandkom bżon li reġuni jiffukaw fuq specializzazzjoni u din nista' nagħmluha mhux biss bil-flus tal-Unjoni Ewropea, iżda wkoll bil-flus tal-Stati membri individwali. B'dan il-mod ikonna l-istess aġenda u huwa għalhekk li huwa tant importanti li konna programm konġunt. Żewġ punti oħra. Iva rridu nassiguraw li hemm xi ħadd li għalles li jieħu ir-riski għandna faċilitajiet ta' sim ta' riskju fl-IB u dawn jaħdmu mod tajjeb ħafna. it net. Iva, ejja naqsu il-burokrazija. Ovvjament, ejja nagħtu lin-nies ftit spazju għalli jkunu jistgħu jagħmlu innovazzjoni. Ejja nagħmlu l-istess għan negozju wkoll qed nagħmlu wisq qed nifukaw wisq fuq il-, il il-soċjetà ċivili għanna nifukaw aktar fuq il-negozji. Grazzi, dan huwa importanti ħafna u għanna bżon eh, nkonna aktar prospettivi għal-ġejjeni. Grazzi ħafna, issa ngħaddi l-kelma l-Onorevoli Marcin Kiewicz. Eh, pani Komisarz, dziękuję. Grazzi ħafna, Sinjura President, Sinjura Komisarju. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja l-rapporter għal-ħidma li għamel. U nixtieq nirġilkom l-attenzjoni għal dan il-fatt li ġej hemm bżonn li nissimplifikaw ir-regoli u l-proċeduri tal-programmi kollha li appoġġjaw l-innovazzjoni u r-riċerka. U rridu nidentifikaw ir-raġunijiet għalfejn ir-rappreżentazzjoni hija daqshekk baxxa, partikolarment ir-riċerkaturi minn stati membri ġodda fi proġetti kbar. Kull pajjiż għandu jkun kapaċi jiżviluppa dak li għandu x'jaqsam ma' riċerka u l-iżvilupp. Jekk ikonna strumenti komuni finanzjarji dawn jgħinuna eh, il-koll u jkunu jistaw jiffokaw ir-riċerka tagħhom fuq is-suq kif ukoll fuq il-bżonnijiet soċjali ta' kull pajjiż. Ma rridux ninsew ukoll l-intrapriżi iż-żgħar dawk mikro u rridu ninkoraġġixxu l-iżvilupp ta' pjattaformi teknoloġiċi u l-clusters. Fl-istess ħin nina nixtieq ngħid li reġuni Ewropej huma diversifikati ħafna għal dawk li dik li hija l-livell ta' innovazzjoni u għanna imresquhom aktar lejn xurxin. U din hija kwistjoni rridu nikkonsidraw meta għandna allokaw il-finanzi. Ma nix ninsew ukoll il-bżonn ta' sinerġija fuq livell nazzjonali u reġjonali kif ukoll fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Għaldaqstant ejja jkollna set ta' regoli komuni dal dawk li huma il-proċeduri u regolamenti finanzjari biex dan il-mod ikonna sistema aktar trasparenti. Jina nittama li nkunu nistgħu nitalmu minn dan il-seba programm AFAS u napplikawh fil-ġejjeni. Grazzi. Grazie, la parola all'onorevole Ockmark per un minuto e trenta. Grazzi, issa issur sur Ockmark għal minuta u nofs. Signora President, Donet, nishtiq nifraħ li l-rapport sera rapport tiegħu fuq din il-revizjoni ta' medju ta' nofs iż-żmien. Jiena naħseb li hemm ċertu punti li rridu nifasizzaw. L-ewwel net. Din għandha hija xi ħaġa li għandha tkun aktar faċli inqas burokratika u aħna dan id-dnieħ meta bdejna l-FP7 fil-fatt saret eh, inqas burokratika. Jena naħseb li riċerkaturi u oħra li jipparteċipaw f'dawn il-programmi u ma konxi tal-fatt li naqset il-burokrazija. Iżda għat għanna ħafna u ħafna zjeċ namlu. U jena naħseb li nistaw nafdaw l-universitajiet eh, li ilhom jeżistu għal sekli sħaħ mux ħajħarbuna bil-flus. It-tini punt, l-eċċellenza il-valur kollu kemmu tal-isforzi komuni u konġunti tagħna huma li qed nippruvaw nam naqdu flimkien valur Ewropew li jagħti l-eċċellenza. Aħna għandna riċerkaturi u għandna wkoll il-fondi strutturali. Issa dwar dan il-programm AFAS, jekk aħna ma nimmirawx lejn l-eċċellenza ħanitilfu ehm, dik il-kompetittività li għandna bżonn ġejjeni. It-tielet punt, il-mobilità. Jena naħseb waħda mill-esperjenzi li affettwatna kienet il-mobilità li aħna nistgħu niksbu permezz ta' dan il-programm AFAS Iżda din qed toħloq mbagħad il-klima u l-prekondizzjonijiet għal propju l-eċċellenza. U jiena kuntent li rapporter appoġġa il-proposta fuq il-research voucher biex nippruvaw nassiguraw li konna proċess spontanju għall-eċċellenza bejn ir-riċerkaturi fl-Ewropa fil-ħolqin u żieda tal-mobilità. Għal daqstant għal darboħra, rapporter, grazzi. Grazie, ora il catch. Grazie, senador procedura catch di ma jemma xarkallom kellima u ħana għaddir kelma li kullħat, iżda nitlob li kullħat biex isom mal-ħin allokata li għal-minuta. Nibdow bl-onorevoli Kelly, jikjoġbu. Marcus, uh, uh, Kummissarju, Kommissarju, basta drabi, konna ħafna opportunitajiet biex naqblu miegħek fuq suġġetti vari. Iżda illum huwa ċar għalija li l-Kummissjoni kif ukoll il-membri differenti ta' dan il-Parlament huma tal-istess opinjoni. U għalhekk ir-rapporter ħaqqu kull tifħir dan ix-xogħol u għal din il-kisba. Jiena sodisfatt li għamilna ħafna affarijiet pożittivi, pożittivi iżda Bdejna bis-semplifikazzjoni per eżempju li hija vitali u lest ngħid li sodisfatt li smajt il-Kummissjoni tajt li imxejna l qudiem fir-rigward ta' simplifikazzjoni. Rridu nagħmlu simplifikazzjoni u nafdaw ukoll riċerkaturi biex bekk ikonna l-aqwa riċerkaturi. Jekk dan ikun kisba li tkun fidejna mbagħad ħaniksbu r-riżultati. Issa, għal seba program AFAS ma nistawx nirripetu din is-sitwazzjoni huwa minnu li r-riċerka turi il-kisba li nistaw niksbu fil ġajjini biex konna dik l-spinta kompetittiva li tant għanna bżon. Grazzi, l-onorevoli Dess. Non c'è la parola. Mux ijatawn, mela naddi l-kelma l-onorevoli Luħan. Domna Presidente, Domna Komissar, stimati. Signora Presidente, signora Comisariu, colleghi, distinti f'dan il-kuntest u fil-perspettivi tal-miri tal-Europa 2020 huwa importanti li nirwieġbu għall sfidi kurrenti. Għanna bżon simplifikazzjoni, rridu aċċess għall smes għall finanzjament biex bekk ikun jistgħu jiżviluppaw servizzi ġodda u prodotti ġodda. Il-livell ta' kofinanzjament huwa importanti anke d-dokumentazzjoni, l-aċċess għat-tarif u anke l-konsulenza huma affarijiet importanti rridu jkunu realistiċi għaliex inkella ikunu xikunu l-anijiet ikun impossibbli li u qafas għall-SMEs biex bekk ikunu kapaċi li jibbenefikaw minn dan il-programm wara kollox u għalhekk huwa essenzjali fl-opinjoni tiegħi li nagħtu aktar importanza għall-iżvilupp tar-riċerka fuq il-livell reġjonali għanna nħedġu l-sħubiji fuq livelli differenti u għanna nfaslu linji gwida jew eh, regoli sabiex bekk nkunu nistgħu nilħu dan l-għan. Ma nistgħux nilħu l-għanijiet mingħajr ma jkollna l-proċeduri stabiliti u mingħajr ma jkollna l-odot utli meħtieġa. Grazzi, l-Onorevoli Vogan. Uh, uh, Madam President. Grazzi, President. Jien ukoll nixtieq nirringrazzja l rapporter u l-Kummissarju u palma edna r-riċerka u l-innovazzjoni huma importanti għal ġejjieni tal-ekonomija Ewropea. Jiena naf li hemm ħafna universitajiet f'Wales pereżempju li jieħdu vantaġġ mill-fondi Ewropej u għalhekk importanti li aħna nappoġġaw il-koll finanzjamenti meħtieġa għar riċerka u l-innovazzjoni fil budget Ewropew u mhux ngħidu f'din il-laqgħa u mbagħad nivvotaw kontra fil-laqgħa tal-budget. Fuq il-kwistjoni tewlenin li tqajmu l-lum jiena nappoġġa simplifikazzjoni bħal pereżempju set minimu u komuni ta' regoli iżda hemm tħassib fuq il-rati fissi Eh, u għanna mmen li rritu kunem flessibilta u diskrezzjoni f'dawn loqsma u koll. Nishtiq argumenta li għanna nifukaw fuq il-prestazzjoni, għax hija importanti ħafna. Iżda r-riċerka u l-innovazzjoni tfisser wara kollox li aħna naċċettaw xi sogru wkoll għax ma nistawx nħalluh barra għal kollox u għalhekk jina nixtieq li jkollna proposta biex ikonna rabtiet aktar sfiqa bejn l-universitajiet u riċerkaturi biex bekk nieħdu l-aktar vantaġġ, l-akbar vantaġġ li nistgħu nieħdu u nimxu l qoddim Grazzi. Grazzi. Nsana dil kelma l-onorevoli Tikaw. Doamnă președintă, doamnă comisar, competitivitatea Uniunii Europene Signora President, Signora Kommissarju, il-kompetittività tal-Unjoni Ewropea mhix ħaġa fakultattiva. L-Unjoni Ewropea tkun kompetittiva internazzjonalment u għalhekk neħtieġu ninvestu fuq riċerka u l-iżvilupp. Sfortunatament, dawk li jibbenefikaw mill-programmi jużaw ħafna ejjun ta' finanzjamenti. Iżda sfortunatament dawn l-ejjun kollha għandhom proċeduri differenti u regoli differenti u din jagħmilha diffiċli li wieħdu kollu aċċess għal fondi Ewropej u jagħmel ħajja aktar diffiċli wkoll għal min ikun irid jibbenefika minn dawn kollha għaliex hemm dawn ir-regoli kollha differenti li jridu jkunu konformi magħhom. Aħna nħossu wkoll li l-iżviluppa l izvilup ta' riċerka u l-innovazzjoni nistgħu nisbuħ biss billi naqsu l-burokrazija, billi jkollna konverġenza u billi nħeffu l-aċċess għall-SMEs għall finanzjamenti varji. Aħna jiddispjaċina mill-fatt li minħabba il-kriżi l-istati membri naqsu l-budgets għall-edukazzjoni u għall-riċerka u għalhekk nitolbu l-istati membri biex jinvestu fil-edukazzjoni li jiggarantixxi l-kwalità tar-riċerka wkoll. Nixtieq nirringrazzja l-rapporter Odi li aċċetta l-emenda tiegħi fejn qed jitlob lill-Kummissjoni biex ikun hemm aktar fondi għal proġetti GNSS. Grazzi. Grazie, la parola al... Grazie, l'onorevoli Gallagher. President. jina nemmen li dan il-rapport ħajkollu approvazzjoni wiesa mill-gruppi politiċi kollha fil-Parlament u għalhekk l-emenda l l-enija f'dan ir-rapport hija li l-Unjoni Ewropea titkollha rwol mexxej fir-riċerka l-innovazzjoni u x-xjenza. U din hija importanti ħafna x'mingħajr ir-riċerka ma jistawx ikonnu l-innovaturi tal-ġejjieni. U għanna bżonn riċerka jekk rridu tkattir tal-impigi biex nkun nistaw nżommu l-impigi li għandna fih dan l-Unjoni Ewropea u biex bekk nibqaw kompetittivi u koll fil-dawl tal-ekonomija emerġenti. Għanna bżon is-settur privatu pubbliku li huwa xprun biex nimxu l-qoddim biex bekk ikonna sħubiji differenti għanna bżon sforzi biex ikun hemm aktar sem mill-SMEs u dan għanna nħedġu anke fuq livell aktar qoli u rridu niżguraw li l-burokrazija tkun minn tal-inqas possibbli il-kapijiet ta' stati u ta' gvern appoġġaw l-inizjattiva u l-enija meta fl-nar l-erba ta' frar eh, approvaw dan il-programmi. Iżda smajna l-kummissarju Gagan Quinn li hija kummissarju li mill-klim għaddi għal-fatti u nittamaw li dan ikun il-kas ukoll nafu li jem għodod disponibli biex bekk nimxu l-qoddim specialment fil-daw tal-krizi ekonomiku finanzjarja li għaddej minna bħalissa. Grazzi, issa naddil kelma l-Onorevoli Obermeier. Danke, Frau Vorsitzende. Die Bewertung des siebten Rahmenprogrammes. Grazzi, l-evalvazzjoni tal-seba program AFAS, il-riċerka u l izvilup għandhom isu kol l-vantagġu u l-izvantagġi għal proġetti ta' ċittadini, per eżempju l-proġett Indek li qed jiġi finanzjat Bħalissa qed naraw il-ġlida kontra t-terrorizmu li tħabbat wiċċa mal tħassib tal-privatezza eh, tad data Rridu naraw min ħaj benefika minn dawn il-proġetti u liema restrizzjonijiet ħajkun hemm fuq drittijiet tal-individwu. Dan japplika r-riċerka għall-internet u għall teknoloġiji aktar avvanzati hemm ħafna affarijiet li waslu għal vantaġġi għal min jagħmel il-pressjoni iżda mhux għaċ-ċittadini u għalhekk hemm bżonn ninvestu fuq ir-riċerka iżda jrid ikollna evalwazzjoni għaqlija tal-proġetti li ħajkunu imħalsa minn fundi pubbliċi. L-Onorevoli Dodds. Thank you, uh, Madam President. Grazzi, Signora President, u grazzi l-rapporter għal dan il-rapport. U nishtiq nirringrazzja wkoll il-Kummissarju li żaret dal-aħħar il-kostituenza tiegħi tal-Irlanda ta' fuq u rat eżempji eċċellenti ta' riċerka u l-iżvilupp. L-ekonomija hija bbażata fuq l-SMEs. 97% tan-negozji kollha jistgħu jiġu klassifikati b'dan il-mod, iżda hija ekonomija li qed allura meta mqabbla mar-Renju Unit u mal-Ewropa li għed għawdu l-flejjes minn dan il-qafas. Dawn fisser diffikultajiet u għalek ħafna negozji zaru ma mħasba aktar li ħallu l-bibin beraħ li jaraw xinu ma l-benefiċi fuq medda twila ta' żmien għal riċerka u l izvilup U jina nemmen li l-eżempju mill-industrija ehm, spazjali u tal-ajru hija eżempju ċar biex bekk ikun hemm aċċess għall kumpaniji u aċċess għall programm minn naħa tal-kumpaniji. Għalhekk nitlob lill-Kummissarju biex tfornina b'modi ġodda u radikali għall-SMEs biex bekk jibbenefikaw minn dan il-programm tant u tant importanti. Grazzi. Grazie. La... Grazzi, nadir kelma l-Onorevoli Molzer. Presidentin, beim simten... Grazie. Dan il-programm għafas mhix xi ħaġa dwar ir-riċerka ġenerali iżda oqsma speċjalizzati ta' riċerka. U rridu niftakru wkoll fid-dawl ta' dan fid-dawl tal-katastrofu ta' Fukushima. Nafu li hemm min qed jagħmel pressjoni minnaħa fuq l-enerġija nukleari u qed jipprova isaħħaħ l-industrija nukleari fl-Ewropa. Dan nistgħu naraf ħafna stati membri partikolari iżda hemm ovvjament stati membri li investu tant eh, flejjes fil-nuklear li huwa diffiċli issa li jħarbu mill-enerġija nukleari u ma jużawix iktar. U għalhekk xi fisser dan kollu? s-saħħa ta' impjant nukleari xi tfisser meta dan biex kollok din l-enerġija tista' teqret reġun sieħ jekk xi ħaġa tmur żmerċ. U għalhekk irridu nużaw din l-opportunità li għandna għaliex l-avveniment ta' Fukushima għandu eh, iżomna attenti biex bekk nerġgħu naħsbu x'inhuma l-prijoritajiet tagħna. Grazzi. L-aħħar intervent l-Onorevoli Valeza. Dziękuję, szanowna pani przewodnicząca. Grazzi, signora President, kollegi. Meta kont qed nisma' din l-evalwazzjoni ta' seba' programm AFAS, nixtieq nuża din l-opportunità biex nixdilkom l-attenzjoni fuq il-programm li jmiss, il-tmin programm AFAS. Kenna il-Green Paper li bil-kem titkellem fuq ir-riċerka u l-iżvilupp jew waqsma oħrajn eh, bħal pereżempju s-sajt, iżda r-riċerka hija importanti ħafna għal dan is-settur. U sejra fid-direzzjoni fl-opinjoni tagħna. Aħna tanna l-programm seba programm AFAS kien hemm differenzi differenti u mbagħad ir-riżultat tal-FP7 fisser li r-riċerka l-marittima ebet għal kollox. U għalek il-riċerka l-innovazzjoni tittimbidel dal-punt partikolari specialment biex bekk nkun nistaw l-anijiet tal-politika eh, eh, tas-sajt li kienem riforma dwara. U għanna bżon nimxu l-qoddim għal din il-politika li xi importanti ħafna u anke riċerka importanti u għalhekk importanti li ikonna finanzjamenti xirqa għal dan l-affarijiet kollha. Grazzi. Grazzi sena dir kelma lill-Kummissarju Gogan Quinn. Ik jożbok. <coughs> Uħtaran kame firwieħ għasuħtan tisporaħt sever Grazzi, President, għal dan id-dibattitu mqan għalli kena għawnek il-lejla u nishtiqni ringrazzja li kulħadd. Speċjalment dawk li ħadu sem f'dan id-dibattitu. Issa dan naraw ser namlu meta nimxu qudiem seba program għafas li jrid ikun valur miżjud tajjeb għal ċittadini. Sa 30 ta' novembru aħna ħarres u l-proposti tagħna għall-programmi ta' finanzjamenti fil-ġejjini għal riċerka u l-innovazzjoni fil-programm AFAS. Aħna ħsibna fuq xinu ma l-idejat kif nistaw niksbu dan fil-Green Paper tagħna billi niġbru flimkien l-għodot differenti fuq il-livell Ewropew taħt kappa waħda biex bekk nkun nistaw nappoġġaw il-katina kollha ta' innovazzjoni mir-riċerka bażika sal-market deployment. U naħseb li bekk nkunu nistgħu niksbu l-aqwa impatt mill-investimenti tagħna. Nħares il-qudiem biex nara x'inhuwa il-riżultat ħari fuq id-dibattiti tagħna li naħseb li ħaj ħaj wassal biex nadottaw il-programm sa l-aħħar tas-sajf. Eh, Merkis Odi, Carvalho u eh, l-kellima l-oħra ħan isu l-punti tagħhom meta nkunu tinħejju l-proposti tagħna. Nixtieq infakkar li l-ġimgħa li ġejja fl-10 ta' ġunju ħajn konna avveniment laqa fuq il-konsultazzjoni tal-Green Paper fejn ħafna membri tal-dan il-Parlament ġew mistiedna uħut minnkom bħala kellima u għalhekk nixtieq informa l-membri ta' din il-Kamra li iktar minn 1300 eh, tweġiba għal kwestjonarju li kien hemm online rċevejnihom u kien hemm numru ta' position papers Kien hemm iktar minn 700 li rċevejna minn gvernijiet nazzjonali, mill-assoċjazzjonijiet fuq livell Ewropew, minn negozji, eh, l-universitajiet u organizzazzjonijiet globali u internazzjonali. U dan imur lilin mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u juri l-interess ewlieni li l-Ewropa għandha r-riċerka u l-innovazzjoni għal politiki tagħna biex nwaslu għad kabbir fil-ġejjini. Nixtieq nirringrazzjakom għal eh, innovazzjonijiet li huwa l-punti siwja li intom għamiltu għal dan il-programm għafas l-innovazzjoni. Grazzi. Grazie kommissarju. Grazie li kommissarju. Issa naddu l-kelma li rapporter is-sur Odej għandu żewġ minuta kjoġbok. Grazzi, Signora President Jena xtaqt inkell ukoll nawgura u nirgrazzja l presidenza tal-li permettitna illi aħna jkonna dan id debattitu għaliex qabel ma kienx fuq l-agenda dan il-punt biex bekk aħna nisimgħu il dibattitu anki mill-livell tal-gruppi politiċi. Kummissarju, aħna grati lejk u nitkellem fisem dawk kollha li għandhom stima kbira eh, għal-lejk u għandek u koll l-appoċ tal-IPP u minn dak li inti tista taraw u koll u minna ħatana ringrazzjawkom għal dak li inti qed titwetta. Anki fejn jidħol il-streamlining li huwa b'messaġġ bażiku hawnhekk. U għalhekk eh, nirringrazzja l-koordinaturi, l-mexxejja kollha tal-gruppi politiċi, l-kollegi illi resqu amendi, dawk kollha illi enuni xogħli. Issa, il-kwistjoni ta' simplifikazzjoni. Grazzi, ħadna nota ta' dan il-punt. Kompetittività u industrija, l-aspettativi tagħhom hawnhekk irridu naqtu ir-riċerka mal-aspetti kummerċali permezz tal-privattiva Ewropea. Allora l-innovazzjoni u r-riċerka irridu jissarfu fit tkabbir ekonomika. U allura rridu niżguraw illi l-eċċellenza tkun priorità l-Ewropa trid tkun l-aqwa fid-dinja nistgħu nilħu dan il-lan biss permezz tal-istess eċċellenza. U sentenni dak li jiena fissirt qabel. Ovvjament eh, ma nafux min se jirbaħ il-premju Nobel f'ħames snin għaxar snin oħra, u allura rti naraw illi konna distribuzzjoni tajba ħafna fl-Ewropa. Palli sport rti konna l-aqwa riċerkaturi fid-dinja. Ek kif aħna għanna bżon li konna sport, l-aqwa sportivi fid-dinja sa dwar finanzjament. Aħna suġġerejna li dana jirdopja, sta dina miex kwistjoni illi aħna naqsu l-finanzjament mill-agrikoltura u fondi strutturali. Irridu nikkoordinaw aħjar fost l-istati membri ma jaħnix sa naraw żieda fil-nefqa ġenerali le irridu naraw illi il-fondi differenti jorbtu ma dan il-din is-sistema ta' koordinazzjoni biex bekk ikonna eh, sistema ta' politika b'saħħita. Issa, punt li nassoġġerejt iżda illi eh, maġiċa ċettat jina nħoss li għanna kuna pjanta riċerka għal l-industrija ta' difiza nasib wasal iż-żmien l-Stati membru l-Unjoni Ewropea illi bazz artiklu 5 u 40 jizguraw illi ikonna program ta' riċerka għal tamir ta' difiza. Grazzi. Grazzi eh, id-debattitu jina hawnhekk il-votazzjoni is-seħ għada f'nofsinhar. Ora l-ordine del giorno. Issa skont l-agenda tal-lum għanna mistoqsija orali l-Kommissjoni